illi nippreżenta li nnifsi jiena Josef Jong u fil-fatt nirrepreżenta l-Repubblika Slovakka. Aħna nafu li meta waqqaqet il-gwerra u naħseb jiena eh, fuq dak iż-żmien fl-Ewropa nintela b'ħafna diqa. Aħna issa nafu li fl-Ukrajina ma tantx jisabu l-bot mis-situazzjoni li konna fija aħna. Ir-Russja din jikkontrollaw kollox u aħna naħsbu illi fil-fatt u aħna wara 50 sena ta' komunizmu kux taqna li konna il-ħelsin u għalek fl-axħar konna rnexxina naslu fej xtaqna, pero jina naħseb illi aħna qegħdin nisimgħu dejjem iktar eh, il-ħna populisti li qegħdin jissemmaw jiena nixtaqt illi insaqsi lis sur Faraġ xtib ta' messaġġ ta' jiba fil-rigward ta' referendum li jisir dwar l-indipendenza tal-Iskozja. Grazzi ħafna sur kollega Noċi. Xorta, volja l-ewel darba li tkellim, timti minuta għandek u bħalħattijħor ġiviri rridu nirrispettaw daqxejn il-ħin li għanna dispozizjoni sa' Sur Simon. L-Ewropa għandha tiffoka ir-risorsi tagħha fuq eh, dawk l-affarijiet li l-iktar li għandna bżonn, iżda aħna eh, dak li aħna kapaċi nagħmlu tajjeb ħafna u nikkompetu tajjeb mal-pija tad-dinja. Il-kostituzzja tiegħi tal-West Midlands fil-fatt għandna ħafna industrija ta' ikel li ġej mill-vant ta' produzzjoni ta' manifattura tal-karazzijiet noħolqu ħafna E, postijiet ta' xogħol iżda nixtiequ li jkollna iktar nies illi huma kompetenti li għandhom il-ħiliet li huma meħtieġa sabiex jaħdmu f'dawn il-postijiet tax-xogħol li qegħdin jinħolqu għalhekk il-garanzija taż-żgħażagħ u s-semestru Ewropew għandhom jagħtu priorità lit-taħriġ, iż-żgħażagħ tagħna għandhom bżonn ta' Eh, xogħol ta' kwalità u sostenibbli u aħna dan li rridu nagħtu liż-żazax tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna lis-Sur Simon, issa s-Sur Kutzmiuk. Sur Kutzmiuk. Is-Sur Kutzmiuk ma derx Mela nisimgħu lis-sur xtarbati. Sur xtarbati laqqas majja tawwek mela ngħaddu għas-sur Jurek. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, ħafna drabi fil-pajjiżi tagħna aħna nkunu kwetati minħabba l-fatt li l-attivitajiet tagħna fil-Parlament Ewropew mhumiex qed jiġbdu attenzjoni tal-poplu. Aħna dejjem konna qegħdin nibżgħu minħabba l-parteċipazzjoni baxxa ħafna fl-elezzjonijiet parlamentari. Iżda aħna nafu li kien hemm tlieta min nies mill-Polonja li għamu xi ħaġa mhux tas-solta. Roman Wojciech u Svego fil-fatt ġew fl-Ewropa u eh, morru bdew mill-Irlanda ta' fuq iduru l-Ewropa u kienu qegħdin ġibu magħhom ikona ta' San Benedittu bil sinjal ta' tarba għal Helsin fl-Ukrajna. Huma ġew hawnhekk fl-istituzzjonijiet Ewropew u l-azzjoni tagħhom għandha tkun ispirazzjoni għalina l-koll, li tagħmel li kolla ta' San Benedittu. Eh, Ħatkun trattata kif suppost. Grazzi, Sur Jurek. Issa nitlob li Sur Jakov Ċiċ. Illum e huwa għacħar li waqt il- mandat tana mux se jkonna kollegi ġodda unnek għalix il-proċess ta' negozjat se jdum iktar minn ħames snin, pero jina xorta naħseb illi il-proċess ta' negozjar mandux jiġi sospis, għandu jiġi intensifikat għalix il-pajizi tal-xlok tal-Europa għandhom l-ambizjonijiet u xewqat tagħhom jina qed nitkellem fuq Serbia u Montenegro u l-Albanija u diskussjonijiet li kelli fuq waqt is-sajf mal-Prim Ministri ta' dawn il-pajjiżi juri juru situazzjoni aħjar fis-Serbja u fil-Montenegro. E, Is-sitwazzjoni hemmhekk hija fil-fatt li huma entużjasti li jkollhom rappreżentanti tagħhom fil-Parlament hawnhekk Ewropew ukoll. Naturalment iridu jisodisfaw il-prekondizzjonijiet, però jiena nemmen illi il-Balkani għandhom bżon tal-paċi u l-paċi tista' tiġi identifikata u wkoll bl-Unjoni Ewropea għandu jkollhom prospetti perspettivi ċari. Grazzi. Grazzi Surja Kovčić. Issa is-Sur Juaristi Abounds. Grazie President, il-maġġoranza tas soċjetà Baska għandha żewġ prioritajiet politiċi, il-paċi u li tmexxi li l-anfissa. Issa, il-prezenza tagħna f'dan il-Parlament juri illi l-ewwel parti qegħdin ninżommuha aħna bżonn issa jkollna drittijiet tagħna aħna bħala ċittadini, bħala ġens u aħna rridu nkunu wkoll motija dritt demokratiku tagħna. Din hija kwistjoni wkoll Ewropea dan il-Parlament għandu l-opportunità illi jerġa' jitlob il-gvernijiet Spanjoli u Franċiżi sabiex isibu soluzzjonijiet u mhux iżhom eh, strateġiji u politiċi tal-passat ibbażati fuq il-le u fuq il-vendikazzjoni. Aħna sa proċess politiku li ħajibda l-ġimgħa id-dieħla proċess ġudizzjali kontra 28 żgħażagħ u il-problemi kien hemm ukoll dana il-weekend li għadda minħabba din il-politika negattiva. Aħna rridu illi naħdmu fl-imkien ma' soċjetà Baska dana nixtiequ. Fin tank. Grazzi. Sur Juaristia Bounds. Issa naddu Assur Maragall. President, us parlu un kommez in Katalà. President, jena għan itkellem daqxejn bil-Katalan pala ċittadin Ewropew, pala Katalan. Ha Kollege, ha Kollege, können Sie mir zuhören? Sigo en castellano, sigo en castellano. Han Ħankompli bl han komple bl-Ispanjol, President. Ija, sempliciment xtaqt najdlek illi għanna 24 ruħ li xtuq jitkelmu. Issa jek ħatuqot u għanna 23 lingwa provduti bl-interpretazzjoni. Titkellem b'lingwa oħra, apparti daw 23 l-interpreti ma jistax interpretaw. Kħiġifiri kjoġba kuża waħed mill-lingwi illi għanna unnek. Ija, ħankopli bl-Ispanjol, Katalunja ija, nazzjon Ewropea antika, illi taf xini u taf fej tixtieq tasal. Mill-Katalunja ġejja din il-vuċi b'saħħita u ċara. Triq demokratika biex t-leġit din it-triq demokratika tixtieq taqbad biex tilleġittima il-futura tagħha. Aħna nixtiequ li nkomplu nibnu l-futur tagħna. L-Europa edha timbidel l-Skozja, l-Katalunja u kol juru mod pozittiv dan l-bidla li qed isseħ il-bidna illi tidher fi distribuzzjoni ta' setat bejn l-Europa ġdida u kostruzzjoni li qiegħda timbena l-Europa ġdida U aħna nixtiequ nkunu iktar Ewropa, nkunu Katalunja aħjar, u għalhekk għandna bżonn nkunu aħna stat eh, biex ikollna Ewropa aħjar. Grazzi. Grazzi. Sur Maragall. Issa nitlob li Sur Eiker. Grazie President. Fi 16 ta' wissu li għadu kif għadda 35 migranti sabu ruħom f'containers u daħlu f'Tilbury li kostituenza tiegħi. Wieħed minnhom miet u dan huwa episodju traġiku Però minn dakinhar ippruvaw jitolbu l-azil u m'għandhomx raġun. Aħna nafu fl-Europa dawn il-problemi u jekk aħna nagħtu l-azil inkunu qegħdin dajfa wis e, inkunu nistgħu nippermettulhom hekk nagħtuhom l-azil huma jerġgħu jagħmluha din il-ħaġa nisohra, oħra, jikoraġixxu nis biex jiġu fil-Renjoni, Unit. Dana huwa mhux tajjeb għal komunità eh, ġenerali. Vielen Dank, Herr Kollege Eker. Es folgt Herr Kollege corwin nicke Issa nitlob li sur Corvin Mike. L-Europa għatma kienet unita. L-Istati Ewropej kienu għedin jġildu kontra xuxin. Imma konna għet nizviluppaw. Issa l-Europa taħt l-Unjoni Ewropea mandiċt tkabbir zero u raġuni hija l-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna maħniex qed niżviluppaw. L-Unjoni Ewropea hija propju l-oppost il-kontra tal-Europa. L-aki u l oppost tal-valuri. Dak li fl-Europa najdulu tajjeb, fl-Unjoni Ewropea najdulu ħażin. U raġuni ma nistawx naraw ċar. Eh, għanna kalifat mux mill-ISIS, imma għanna kalifat tal- ta' Franza tal-nofsinar għax iridu nerġaw lura għall-normalità. L-Unjoni Ewropea hija prodott artificiali u tiwaqqaf iż-żvilupp tal-Ewropa. Ir-raġuni hija l-aki komuniter tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sur Corvin Mikke. Issa naddu Sur Hayes. Mikrofonu għasur sur Hayes. Grazie, President. Lejla nishtiq nitkellem fuq disputa li la dejla e, e, e, li ti riguarda kumpaniji ta' kostruzzjoni irlandizi li kienu għaddej minn problemi ma' l-autoritajt polakki f'dawn l-aħħar snin ila għaddejja minn l-2012 tlifna 215 eh, miljun u ħafna eh, eh, ħafna xogħlijiet intilfu imħabba il-proċedura tal-kontratti u dan għas suġġett anki ta' itra ta' ħames pajjiżi oħrajn lill-awtoritajiet Polakki. Jena nishtiq li l-awtoritajiet tal toro polakki jirrispettaw il-regolament b'mod ġust u nitlob l-autoritajiet polakki anki illi jidħlu fil-medjazzjoni indipendenti biex jisolvu din il-problema. U nitlob anki il-Kommissjoni Ewropea eh, fil-prezenza ta' wieħed mill-Kummissari tal-anqas din il-kwistjoni janalizza aktar mill-qrib. Qed nitkellma hawnhekk fuq il-fondi eh, strutturali Ewropej eh, tal-ċittadini Ewropej rridu niżguraw li dawn jiġu minn fuqha tajba hemm kwistjonijiet importanti. Grazzi ħafna. Sur Hayes. Issa l-kellem li jmess s signora Anderson. Grazzi, President. Konsultazzjoni tal-Kommissjoni unjoni fuq l-ilma il-ġimgħa diħla bħala membru ġdijt jina kuntenta li nappoġġa il xogħol kollu li għamel dan il-Parlament favur il-kampanja għall-aċċess għall-ilma. L-isfruttament tal-rizorsi tal-ilma raġunijiet kommerċjali mhix permessibbli aħna f'Londra fil-Beltija jadna qegħdin naraw il-konsegwenzi gravi tal-privatizzazzjoni u l-prezzijiet għoljin li qegħdin inħarsu sa l-oħra tħassu ktar minn 100 miljun euro f'dividends minn din il-kumpaniji l-azzjonisti tagħhom. Minkejja ovvjament li kien hemm dawn il-problemi se naraw li l-Kommissjoni tkun ambizjuża aħna rridu illi ikun hemm miżuri fl-Ewropa kollha biex ikun hemm il-kontroll u l-użu demokratiku tar riżorsi tal-ilma mal-Ewropa kollha. Grazzi ħafna Sinjura Anderson u ngħaddu issa l-kellima li jmiss is-Sinjura Bilbao Barandika. Grazzi, President. Il-problemi territorjali li għadin naraw fil-nazzjonijiet Ewropej bħal per eżempju l euskad il katalunja u l-Flandres għandhom bżon ta' soluzzjoni kif qed naraw issa fl-Iskozja li ħajġri dil-ġimgħa. Aħna bżonn li tiġi deċiża dil-ħaġa mill-mod bżon ta' dialogu ta' ftemiet U għalhekk jiena nixtieq nerġa' ngħid li fid-dikjazzjoni ta' Strasburgu hemm bżonn kif tgħidilna din il-konvenzjoni li ċittadini kollha Ewropej kollhom id-dritt jekk ikun hemm dawn il-problemi, dawn il-problemi territorjali jridu jiġu solvuti permezz li jsegwu dawn il-linji gwida aħna ma nix bżonn aħna rridu li nibnu l-Europa federali. Aħna inna seba deċenji nġildu naħdmu għal daw l-affarijiet. Grazzi. Vielen tank, Frau Kollegin Bilbao Barandika. Grazzi ħafna, Signora Bilbao Barandika. Ma di issa kelma l-Sur Carthy. 31 ta' Awwissu kienet jikkommemora il waqfi mill-ġnit fl-IRA u dana kiena moment tassew tassew storiku għalina. Kien permezz ta' dialogu inklusiv li rnexxilna dan, dan il-progress. Issa aħna dana il-dialogu fil-Unjoni Politika jgħat naraw himur lura u donu l-Unjoni Ewropea ma tanċada għaddejja f'dan għal-proċess jitu tiftakru li l protesti kienem u koll trade unionist li telqu f'nofs diskussjonijiet telqu minn madwar il-mejda. Dana kollu qiegħed juri illi il-proċess ta' paċi qiegħed perikolat. Hemm bżonn li jkun hemm diskussjoni bejn il-partiti kollha sabiex naċċertaw il-ftajim tal-ġimgħa kbira u il- Em, kollha li saru wara ikomplu japplikaw, grazzi. Vielen Dank. Grazzi ħafna. Nissur Carthy. Nishtiq ngħidilkom illi emisa bozza illi tixelli wara illi l-kollega jkun qabes il-minuta, mbagħad jiena jkun irrid ukoll nwaqfu anke jekk intom titkellmu b'mod maġġel ħafna jiena jkolli waqafkom. Iġifieri joqogħdu daqsxejn attenti għal li nkun qed ngħidilkom. Issa Sinjura Lambert. Grazzi ħafna, President, jiena xtaqt niġbilkom l-attenzjoni għall arar li qed jaffettwa lil Pakistan u anke lill-istat ta' Kashmir fejn aħna qegħdin naraw li ħafna nies qegħdin jitilfu ħajjithom, ħafna nies qegħdin jinferxu u ma jkunux jafu fejn jadinu, l-situazzjoni ħatmur iktar allar minħabba li dawn kienu l-ar arar illi laqtu l-Kashmir f'dawn l-axħar 20 ta' snin, aħna nafu li fil-Kashmir u kol kienem ħafna problemi hemm situazzjoni ta' emerġenza, però jien naħseb li rridu nilqgħu l ozzjiet u l-offerti ta' għajnuna l-reċiproċi li qegħdin E, naraw li huma qegħdin jagħtu. Jiena nixtieq li nħeġġeġ l-azzjoni u l mod kif qed jieħdu azzjoni dawn iż-żewġ pajjiżi. Jiena naħseb li din hija opportunità unika sabiex inqarbu lill gvernijiet lil xulxin ħalli jaħdmu favur il-benefiċċji taċ ċittadini tagħhom mhux qogħdu jintilfu fil-ġlied u fil-konflitt. Grazzi ħafna mis-Sinjura Lambert issa Sinjura Ferrara. Grazzi ħafna, Sur President, il-kriżi ekonomika tal-Italja fil-fatt edha teddet li titfalura drittijiet tal-bniedem. Minna aħna nafu li hemm ħafna ċittadini jinsabu fi problemi ekonomiċi illi huma qegħdin f'sitwazzjoni ħażina. Minħa l-oħra aħna nafu li għandna l-immigranti l-ħin kollu din jaslu fi xtutna li qegħdin jaħarbu minn sitwazzjonijiet diffiċli ħafna u jirriskjaw ħajjithom u jitrasport u jużaw trasport verament perikoluż. 250 persuna erqu dan l-aħħar fil-kosta tal-Libja. Aħna nafu li hemm ħafna stati membri li qegħdin jagħtu ħafna ħafna flus lill sistema li suppost qiegħda tmexxi l-immigrazzjoni li skur mhijiex eh, sistema tajba li ma tistax tikkritika. Mela x'ħajġi hemm bżonn nikkontrollaw aħna l-mod kif qed jintużaw il-fondi tal-istati membri ħalli li ġildu kontroll l-frodi u l-ħela ta' flus. Aħna rridu konna raw li konna bżiet solidarjetà u kooperazzjoni bil-istati membri u aħna nix nixtieq ukoll li verament nagħtu għajuna monetarja ħalli bekk l-immigranti jkunu jistgħu jaslu fid-destinazzjoni li huma jixtiequ jaslu mingħajr ma jirriskjaw ħajjithom. Grazzi ħafna. Is l istina Ferrara, issa s-Sur Papadakis. Grazzi ħafna. Id-deċiżjoni li ttieħdet dan l-aħħar minnaħa tan-NATO aħna nafu illi din hija xi ħaġa li tista' tipperikola il-benefiċċji ta' ċittadini aħna nafu wkoll li din hija xi ħaġa li aħna qedna fl-Ukrajina aħna nafu wkoll illi il-konflitt ma' Russja ħajkompli jikber u l-konferenza li saret illum f'Pariġi dwar il-koordinazzjoni ta' tal-Euro NATO qed issir illum u fil-fatt aħna qed taraw illi għandna bżonn iddefinixxu daqsxejn mill-ġdid il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ li jkollna kuntatt aħjar man-NATO Nafu li għannu responsabilta kbira u rridu nipparteċipaw anka f'dan il-pjanijiet. Il-Greċja tixtieq illi kull ħaddim ikun jista eh, ikollu aċċess għal għal dan kollu nixtiequ nappellaw l nejtu sabiex jaħdmu t fuq is-sovranità. Grazzi. Grazzi ħafna l sur Papadakis nixtieq li ngħidulkom illi għandna ħafna kollegi ġodda, speċjalment fost dawk in-nies li ħajatu diskors ta' minuta. Nista nifhem li intom vera ċitati, għandkom ħafna enerġija u tixtiequ lkoll kemm intom titkellmu, però nixtiequ il titkellmu b'mod konċis, b'mod qasir nixtieq ngħidulkom illi hemm ħafna okkażjonijiet illi din jistennewkom sabiex intom titkellmu. U iżda jekk titkellmu malari ħafna l-interpreti ma jkunx jistgħu jintroduċulkom kollox, ġifieri ħafna minn dak li qed tgħidu ħajjintilef xorta waħda, ġifieri f'minuta Jiena naħseb li għandkom tkunu daqsxejn iktar konċiżi u titkellmu fil-qosor ħames sekondi wara taqbżu l-minuta jiena ħajkolli waqafkom ġifieri ħeġġitkom sabiex inżommu mal-minuta. Mela, issa nadu l-sur Tokish sabiex jitkellem għandu jitkellem. Elnök úr, a romániai magyarság egyöntetűen kiáll a... Grazie ħafna, Sur President, Aħna fir-Rumanija qegħdin nappoġġaw l-awtonomija ta' dan ir-reġjun. Il-partiti rumeni huma kontra l-identifikazzjoni u drittijiet tal-minoritajiet. Huma jaħdmu ħafna kontra il-minoritajiet u qed imexxu propaganda kontra l-awtonomija li jixtiequ jkollhom din il-komunità ta' minorità. Aħna nafu wkoll li l-iktar livellu li tal-kunsil aħna nafu fil-qorti fil-fatt nkissru liġijiet eh, serji ħafna u jiena nixtieq nitolbok, Sur President, sabiex fissem il-Parlament Ewropew tħares li minorità Ungerisa minn dawn il-problemi u minn din il-violenza li għadin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 u kien hemm min qal m'hemmx aħbar ġodda u jew progress, kien hemm affarijiet ġodda, fil-fatt kien hemm l-organizzazzjoni ċivili u illi iddeskrivit il-mod kif aħna din organizzazzaw soċjetà tagħna b'mod illi mhuwiex daqshekk tajjeb jiena naħseb li hija l-ewwel darba li jkun hemm Prim Ministru fl-Unjoni Ewropea illi jagħti iktar importanza l-istata tiegħu f'pajjiżu milli dik fl-Ewropa. Aħna bħala membri Ewropej tal-Parlament irridu nitkellmu kontra każijiet bħal dawn u rridu ninsistu fuq il-fatt illi aħna nitkellmu fuq il dak li huwa l-qalb l-Ewropa. Grazzi ħafna Mr. sur Issa inħeġġeġ li jitkellem mod ħieles il-kollega l-Onorevoli Mattias. Marijas. Grazzi ħafna Iva, aħna nafu illi ħafna mill-futur tal-Greċja jiddependi fuq il-Bank Ċentrali Ewropew. Aħna nafu li dan qed poġġi pis kbir 35 biljun euro għandu jkun investit u dan ifisser illi għal żmien twil tifna ħafna profitt minħabba l-ispekulazzjoni u huwa veru li din is-sena il-Greċja kellha tħallas xi ħames miljun euro lura. Istawa veru wkoll illi aħna ma nistgħux inħeġġu l-ispekulazzjoni fost iċ-ċittadini. Jiena naħseb illi rridu naraw illi jiena tal-ura dak illi issellef bi brata ta' interess raġonevoli. Grazzi ħafna Sur Marjas. Issa il-kollega Harkin, Sur Marjas. President, F'Ġunju tal-2012 il-Kunsill eh, id-deċida eh, joħroġ leġislazzjoni fuq il- il-banek u s-settur finanzjarju tal-Irlanda eh, biex nużaw l-ISM biex nirikapitalizzaw il-banek irlandizi. Pero reġaw l-ura fuq dan il-ftejim u wara xar, il-Sinjora Merkel għalet illi l-Irlanda kienet ka speċjali u anki John Claude Juncker di sena għal illi għandu jkunem xiftit retroattività fl-ISM inkella se jitlef e, is-sens e, tiegħu. Però sal-lum aħna mamilna mamxiex nix qudin fuq din il-kwistjoni u hekk intkom ma tafux l-Eurostat konferma illi l-Irlanda illi għandha inqas minn wieħed fil-mija tal-popolazzjoni kellha 43 um, fil-mija tal-krizi. Issa għanna l-Unjoni Bankarja u għal stant issa li jesem t-tiġi użata biex tati rikapitalizzazzjoni tal-banek irlandizi. Grazzi, Signora Harkin. Issa l-kellim li mis u għassur maħ. No, skużawni, qabel qablu għaw mis-Sinjura Boylan. L-Unjoni Ewropea u ċittadini Ewropej ġi Ibrahim Halawa ġi arrestat fl-Eġittu waqt li kien qiegħed f'vakanza. Palissa għaddu fil-ħabs eh, Eġizzjan mingħajr akkużi ma kien hemm lebda provi u Ibrahim kellu E, jgħaddi minn kondizjonijiet terribli, anke abuż fiziku. E, l-organizzazzjoni ta' drittijiet tal-bnidem tkellmu fuq dan il-kas u ma jisibu lebda ġustifikazzjoni għal ħabs tiegħu. fit ta' awissu e, kellu jinstema parti mill-kazijiet ta' massa u kienem miet ta' akkużati u ħareċ u kien qed jipprotesta illi eh, għadu fil-ħabs u ma setax ikompli jistudja. U jiena qed ngħid lill unjoni Ewropea biex titlob li jiġi liberat eh, biex ikun hemm eh, talba minn naħa ta' rappreżentanta u li biex kull ma jista' jsir minn naħa tal-Ewropa jsir. Grazie. Signora Boylan. Issa surmak. Signori, issa ħan nitkellmu fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea l-2012 ta' xi 150 biljun ta' euro. Aħna rridu nifmu illi dawn il-flejes huma flejes li ħarġu mill-but ta' ċittadini eh, Ewropej ma ġewx minn sema. Ħafna jaħsbu illi ħafna mflus li jiġu minn Brussell jgħinu għal biex jtejbu l-ħajja fl-Ewropa, però jiena naħseb illi dan huwa żball. Jiena naħseb illi l-kontra qed huwa veru. Il-flus li jiġu ridistribwiti e, qed tagħmel ħsara l-ekonomija, żid il-korruzzjoni u d-dejn, is-sussidi huma flejes li jitħallsu lil negozji għaspejjeż ta' ħaddieħor għal daqstant il-negozju li jirċevi sussidju jirbaħ iktar ma namlu redistribuzzjoni iktar se jkun hemm eh, korruzzjoni. Barra minn hekk il-pajjiżi foqra eh, qed jieħdu dejjem iktar kreditu biex ikollhom iktar flus ħalli jikkofinanzjaw is-sussidji Ewropej fl-opinjoni tiegħi redistribuzzjoni tal-flus eh, huwa taħsara l-ekonomija u nista' anki inkunu aħjar minn ajru. Grazzi sur Mak. Issa Sinjura Klun. Grazzi President. L-aeroporti reġjonali żgħar għandhom ruol importanti fil-iżvilupp ekonomiku ta' dawn ir-reġjuni u jiena nixtieq il l-Kummissjoni ġdida tifoka fuq dan u e, biex dawn rapporti jistaw jibqaw ikunu l-magni illi imexxu qoddim ir-raġuni u jistaw jkontribwixxi biex ikun hemm sistema effiċenti u effettiv biex raġuni ikunu jistgħu jieħdu vantaġġ messu internu jkunu jistgħu jinnegozjaw fuq skala globali. E, unjoni iktar kbira tfisser li hemm ikbar distanzi x'wieħed jivvjaġġa u il reġuni lokali għandhom ikollhom l-aeroporti tagħhom għandu jkun hemm aċċessibilità globali U għamaruf illi meta il-kumpaniji investu f'żona l-accessibilità internazjonali ħaġa importanti u anki disponibilità ta' aeroport lokali e waħda mill-iktar affarijiet importanti. E turizmu kol waqt li l-Unjoni tikber iktar, anki dana iżid il-possibilità ta' impigi u jena nizgura li l-Komissjoni li tiġi eh, tati dan il-servizzi anki l zoni reġjonali. Issa il-Sinjura Jotova. Grazie, President. Iktar minn 300 euro, miljon euro intilfu minħabba il-xita qawwija li kien hemm fil-Bulgarija. Minħabba din ix-xita u t-tempesti ħafna nistilfu djarhom, l-ekonomija u l-agrikoltura tagħna issa titterġa' tinbena mill-ġdid. Sfortunatament, in-natura Eh, teqret mhux biss fil-vant tal-Ewropa. Dak minn din is-sena aħna konna bdina regolament fil-Parlament Ewropew sakemm l-għajnuna finanzjarja tintuża aħjar sal ta' dan ix xar il-Kummissjoni Ewropea ħajkollha toħroġ b'manwal sabiex il-fondi ta' sorzjoni kun jistgħu jsiru aktar faċli biex wieħed jaċċessom. Nitlob il-Kommissjoni sabiex toħroġ dokument tajjeb sabiex l-assorbiment ta' dawn il-fondi jkunu aktar faċli għandna bżonn ukoll ta' fondi addizzjonali. Grazzi. Grazzi ħafna, Aziza, kollega, Jortova. Sur Buda ma jdirx li qiegħed hawnhekk ngħaddi issa Sur Plenkovic. Grazzi ħafna Sur Viċi President. Sur Kommissarju jiena nixtieq insemmi problema ta' drittijiet tal Kroati fis-Serbja. Il-Kroati huma minoranza hemmhekk huma 57,000 eh, ruħ fid-dikjarazzjoni ta' Sur Mikolic il-manwal għal-Kroati ħajin kiteb b'alfabet ċirilliku. Din hija diskriminazzjoni kontra l-Kroati li jgħixu s-Serbja. Mhix politika tajba din u naħseb li l-Kummissjoni Ewropea għandha tinsisti bin-negozjati ta' sħubija fuq kapitli 23 u 24 u jinsistu li dawn ikunu wieħed mill-elementi illi s-Serbja qed implementa fit-triq tagħha lejn l-Unjoni Ewropea. Aħna rridu illi eh, kun hemm fondi sabiex iħarsu l-lingwa Kroata fis-Serbja. Grazzi ħafna is-Sur Kaputo. Grazzi President. Il-kriżi tal-skart fl-Ewropa, fl-Italja, speċjalment il naħat isfel, tal ċirku vizzjuż. Minkejja irrida tajba ta' ċittadini l-affajt mhux qegħdin jaħdmu. Għalhekk qegħdin naraw illi s-sitwazzjoni dejjem sejra lura anke l-kondizzjonijiet tal-ħajja tan-nies li jgħixu hemm fl-Italja. Per eżempju għad tara illi sa mux qed tħares ir-regoli tal-iskart. is situazzjoni hija gravi ħafna. Hemm ħafna zoni li għadin friskju ħafna siti li jisom intasew. U hemm bżonn għalhekk ta' tentattiv ħank tal-Unjoni Ewropea wkoll biex jinbidlu l-affarijiet. Din il-proposta ta' direttiva tal-iskart u l-imballaġġi e, bżonn li aħna nkomplu saħħu il-xol fuq l-Unjoni Ewropea u anki biex ikun hemm kontrolli ta' natura preventiva. Jina mandiġ dubju li kollha ħataqblu miegħi onorevoli Korruvi hemm bżonn illi aħna nejnu lil daw il-komunitajiet tagħna. Grazzi sur Kaputto. Issa baqa li żewġ kellima. Is-sur Bogovic l-ewwel nett. Grazzi, President. Slovenja ħafna drabi tkellmet fuq dwar in-nuqqas ta' trasparenza, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-impjanti tal-gas fi Trieste, reġjun li għandu iktar minn 100,000 abitant u li huwa importanti ħafna kemm għall-Italja u kemm għall-Kroazja għaliex qiegħed fuq il-frontiera u huwa wkoll reġjun li jattira ħafna turisti. Għalhekk il-proċedura kif dawn eh, l-impjanti qegħdin isiru mhuwiex trasparenti u għalhekk aħna naħsbu li mux sew dan u organizzazzjonijiet ambjentali ta' Kroat ta' Slovenja, skużawni, ma ġewx eh, konsultati hemm bżonn illi ikun hemm bil bejn l-Italja u Slovenja fejn jispoġġew dawn eh, l-impjanti. Grazzi. Sur Bogovic u s-sanna l-axħar kellim is-Sur Preda. Grazzi President, jiena xtaqt nitkellem fid-dawl ta' dak il qal is-Sur Viktor Ponte, il-Prim Ministru Rumen, ċa illi l-effetti li baqa fuq iċ-ċittadini u s-soċċetajiet Romeni wara il-tmexxija ta' Trian Bazescu huma simili għall effett li ħadlit li ħalla wara ir-reġim fuq il-Ġermanja. Tistgħu jekk tridu tikkritikaw il-liberali u l-konservattivi ma jiena naħseb li hawnhekk hija jitrivjalizza dak li għamlu il-Nazisti u qiegħed waqgħat il-Holocaust mhux sew qabel dak li ġara fir-Rumanija ma' reġim totalitarju bħalma kien dak nazist. Issa dan jgħid ċejt issa daqsħajs il-President u naħseb li regola tad dibattitu demokratiku għandu jiġu spiegati lilu aħjar għax ma sibx li jifhimhom. Grazzi sur Preda. U bekk issa wasalna fit-tmim tal-round tal-diskorsi ta' minuti ta' minuta il għada nibdew fid-disa bis-seduta li mist mid-disa sa' nofsinhar u mbagħad mit-tlieta sal-11. L-aġenda hija disponibbli s-seduta tal-lejla ġurnata.